il-weda tiegħi. Niltaqgħu fil-jum tazzjoni l-2012. Przechodzimy do głosowania. Naddu l-votazzjoni. Votazzjoni l-ewwel fuq ir-rapport tas-sur Zver. Għafas għal sistema edukattiva fl-Unjoni Ewropea minu favur kontra astensjonijiet adottat. Votazzjoni issa fuq rezoluzzjoni ta' Sinjura Hannibal it tallim fl ta' tfolija. Nivvotaw? Zamekam głosowanie. Wota kulħadd votazzjoni magħluqa. approvata proset li żewġ rapporters. Votazzjoni issa fuq eh, ħames uh, mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet fuq l eh, aġġornament ta' ftejm ta' sħobija dwar is-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika Iżlamika tal-Mawritanja. L-ewwel ħames riżoluzzjonijiet m'hemm l-ebda emenda. Minu favur riżoluzzjoni kontra astenzjonijiet taddi. Rosset, l-rapporter, issa, votazzjoni fuq żewġ eh, rezoluzzjonijiet l akwis pubbliku pajzi terzi fuq il-bidla tal-qafas legali għal kontratti pubbliċi u konċessjonijiet. Rezoluzzjoni tajba gruppi politiċi, emenda wieħed minn favur, kontra, astenzjonijiet ta' jaddu. Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Odrzucone. E, poprawka 2. Kto jest za? Ma tardiż. Ty nie menda, mnu favor. To je za. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Għanne da ħamsa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda erba dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Emenda tlieta dak favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Emenda seba, dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda sitta, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Nivotaw issa fuq eh, rezoluzzjoni konġunta dak favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu issa l-votazzjoni fuq seba mozzjoni ta' riżoluzzjonijiet fuq il-kriżi fis-settur Ewropew tas-sajt minħabba żieda fil-prezz taż-żejt. Abbozz ta' rizoluzzjoni konġunt minn ħames gruppi politiċi emendat nej. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Wszyscy kulħadd, votazzjoni magħluqa. ma jaddux. Emenda wieħed favur. Kontra. Verifika mot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Xi wszyscy głosowali? Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Ma ma taddix din l-emenda. Paragrafu 4, anzi punt ta' votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa, vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 4, la favur. Kontra. Votazzjoni nominali paragrafu 4. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda setta dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda tlieta Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Czy wszyscy głosowali? Vota kulħadd, votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda erba. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Segwa savari, Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Ma taddiġ din l-emenda. Emenda ħamsa minu favur. Kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix votazzjoni fuq il bozza rizoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Nandu issa l-mozzjoni ta' riżoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi fuq l ladwa li negozji żgħar. Punt issa, votazzjoni, votazzjoni parti minn favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda tlieta dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Emenda seba dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Emenda erba favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 5 dak favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda 2 dak favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda wieħed dak favur. Kontra astensjonijiet ma taddix Paragrafu 21, votazzjoni maqsuma fi tlet partijiet, l-ewwel parti dak favur. Kontra, astensjonijiet tgħaddi l-ewwel parti, tieni parti dak favur. Kontra, astensjonijiet, tgħaddi, tielet parti dak favur. Kontra, astenzjonijiet, it-tielet parti ma tgħaddix. Emenda 10, dok favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 8, favur. Kontra, astenzjonijiet jittaddi. Paragrafu 29, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet jittaddi. Emenda disa' dawk favur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 of European SMEs. We all agreed the il koll binna l-awturi kollha ġifieri fuq dan it-test. Hemm xi ħadd li huwa kontra din l-emenda ma jidirx li għaw minu kontra nivota fuq emenda disa. bil memendora li tasnu li savella dak favur, kontra astenzjonijiet taddi. Emenda sitta dak favur kontra astenzjoniet taddi. L-abbozza konġon dak favur kontra astenzjoniet. Rezoluzzjoni taddi. Naddu issa għal rapport mis senjura Merkes. l-Unjoni tal-Innovazzjoni nbidlu l-Ewropa għad-dinja wara l-kriżi. Pani Tikał chciała nam coś... Signora Xtaqt nistaqsi l kollegi sabiex jivvotaw favur emenda numru wieħed għaliex l-emenda tappoġġa l-idea li jkollna aktar fondi għal politika ta' innovazzjoni u neħħejna l-lingwaġġ li suġġerixxi illi eh, finanzi mill-pak tiġi interrot tas-senjura. Skuża ruħi għajt il-President dan mhux punt għal dibattitu. Naddu għal-votazzjoni. Fuq imbidu l-Europa dinja barra krizi, għabot s rezzjoni emenda wieħed favur. Kontra. Vot, nivvotaw b'mod nominali, votazzjoni miftuħa. Nivvota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi l-emenda. Paragrafu 128, żewġ partit l għal parti dak favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Tieni parti dak favur. Kontra, astensjonijiet tgħaddi. Nivotaw issa fuq la bozza riżoluzzjoni kif emendat. Fuq it-tieni parti ta' 128 niverifika mod nominali. Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa? Tatti. La bozza relazzjoni blemendi da favur. Kontra astenzjonijiet. Taddi. Proset l-rapporter. Issa, votazzjoni fuq mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-Komitat għall-Impjiegi dwar il-Konvenzjoni tal-ILO supplementata b'rakkomandazzjoni dwar il-ħaddiema domestiċi. Emen derba dak favur kontra astenzjoniet taddi. Emen da wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda numru 2 b'favur. favur. Kontra. Astenzjoni. Taddi. Emenda 3 dak favur. Kontra. Niverifikaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni għalet. Għaddit. L-emenda tlieta, nivvotaw l bosta risoluzzjoni, l-votazzjoni fetħet. Kulħadd tivvota. Votazzjoni għal-et. Għaddit. Rizoluzzjoni għaddit. Il-punt li jmiss issa u mozzjoni għal rezoluzzjoni mill-Komitat Agri u r-reżistenza għall antibiotiċi Għaddu għal votazzjoni ma kien hemm l-ebda emendi nivvotaw fuqha punt numru 21 favur kontra astenzjonijiet għaddiet punt R Għan iċċekkaw fuq il-punt eh, numru 21 ta' xini fetħed. Kolħat vota. Votazzjoni għal għed. Għaddit. Eh, fil-premessa eh, R, dak ma favur. Kontra. Għaddit. Risoluzzjoni konġunta dak ma favur kontra astenzjonijiet il rezoluzjoni għaddiet. Issa rapport ta' signora Xake fuq il-dimensjonijiet kulturali tal-azzjonijiet eksterni tal-Unjoni Ewropea. Mem lebda mendi, ma mela votaw fuq il-punt numru 9, votazzjoni fetħet, votazzjoni nominali, kullħat kulħadd vota. Votazzjoni għalet. għaddit. Punt numru 15, favur. Kontra, ta' għaddit. 21, favur. Kontra, għaddit. Punt numru 25, favur. Kontra, ta' għaddit. Il-paragrafu 29, votazzjoni nominali, votazzjoni fetħet. Għatte fota votazzjoni għal-għed. Għaddiet. Paragrafu 31, votazzjoni nominali, votazzjoni maqsuma, nu favur. Kontra għad astenzjoniet għaddiet. Il-tini parti, favur. Kontra astenzjoniet għaddiet. Il-paragrafu 38, votazzjoni nominali, votazzjoni li vetet. Kulħat vota. Votazzjoni għal-et. għaddit. Il-paragrafu 50, votazzjoni mifruda, zoċ partijiet, votazzjoni nominali f'kull kas, l-ewwel parti votazzjoni fetħed. Kulħadd vota. Votazzjoni għal Għaddiet. Għaddit. Għattini parti, votazzjoni fetħed. Kulħadd vota. Votazzjoni għal għalqed. Għaddit. Issa, votazzjoni, eh, la posta risoluzzjoni, votazzjoni fetħed. Kulħat vota. Votazzjoni għalet. Għaddit. Proset l-Sunjura Xake. U l-axar għanna vota votazzjoni eh, fuq il-report ta' Maria Teresa Sanchez Schmidt dwar l-isfruttar ta' potenzjal ta' industri kulturali u kreatività. Mela, paragrafu 30, minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-paragrafu e 63 zoċ partijiet, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Il-tini e parti, favur kontra Għan ċekjaw forma elettronika, e il parti, votazzjoni fetħed. Għaddi vota. Votazzjoni għal-ħed. Maddiċ. Il-rezoluzzjoni kollha, min favur, huwa kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Proset l Maria Teresa Chancet Schmidt. U l-axħar eh, punt tal-lum, l-axħar punt l nivvotaw fuq huwa votazzjoni u riżoluzzjoni dwar Sarajevo bħala kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2014. Mem nebda menda votazzjoni u riżoluzzjoni minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Grazzi ħafna. Dak kollox. Okay.